tanalizza din id-deċiżjoni. Dan wassanna għal tmiem id-dibattitu u kif ser ngħid għattil id-darba ċerrejt sitt mozzjoni ta' riżunizza biex nagħlaq id-dibattitu, id-dibattitu ma' l votazzjoni. Nous commençons donc par la résolution sur la traite des êtres. Mela jien nibdew bir-riżoluzzjoni fuq it-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj u din hija riżoluzzjoni konġunta għandna emenda ta' pekar fuq da favur kontra Ma diċ. Amenda sitta da favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma diċ. Naddu sa test oriġinali. Votazzjoni summa l-ewwel parti da favur. Kontra. Ma diċ. Tieni parti dak favur. Dok kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda erba dok favur. Kontra. Maddiċ. Maddiċ. Emenda Hamsa dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għan verifikaw għax minn ċerta, għan verifikaw. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma diċ. Amenda. Dikjata amenda ħamsa. Issa nadwar amenda numru wieħed dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma tiċ. Amenda t-nejn dawk favur. Kontra. Astanzjoniet. Ma tiċ. Issa votazzjoni fuq il-rezoluzzjoni kolla komi dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet. Għaddit? Nadda rezoluzzjoni li jmiss issa rezoluzzjoni Palestina u l-attakki li saru fuq l-istazzjonijiet. Nibdew bil-votazzjoni fuq il-mozzjoni kollha kemm dak favur kontra astenzjonijiet. Nabdi s sattira test fuq il-ksur ta' dritti ta' bidan fil-Bahrejn u nibdew b'emenda numru wieħed dak favur. Kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda nejn dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda lita dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nivvotaw fuq test oriġinali, sa paragrafu 14 dak favur. Kontra astenzjonijiet Għaddit. Naddu sa premessa għaxa. u għanna emenda orali minna ħada s-surtanok. Dak favur it-testa kif ġie emendat. Nasab li jekk kien emenda orali tispiega ħilna ma ħadd ma s-surtanok mhix qed Ma ehm, mela naddu għapremessa premessa enne għanzi, emendorali għamnek u koll, ma muxaw. Eh, favur kontra għaddit. Issa votazzjoni finali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela. Bekk temmejna ħidma tagħna baqa li bajt biċċa informazzjoni oħra li jiena tlab irċivejt mill-EPP eh, il-budget konna il-Sinjor Savana għat kutat ta' trasport l-istess persuna mbagħad fuq id-delegazzjoni għal kooperazzjoni parlamentari mal-Unjoni Ewropea u r